Mm, eh, fuq din id-data importanti ħafna eh, id-data għax din id-data u drittijiet tal-bnidem hija waħda mill-prioritajiet tal-Parlament. Il-testi li ġew approvati f'din il-ġurnata huma aċċessibbli. Hemm xi ħadd li jixtieq jagħmel xi kumment fuq il eh, fuq il-minutes tal-aħħar laqa mela il-minutes huwa huma approvati. Issa, l-kwistjoni li jmiss l-autoritajiet